Liebe Kolleginnen und Kollegen, darf Sie bitten Platz zu nehmen. Wir unterzeichnen jetzt das Interinstitutionelle. Nitlobkom illi issibu postkom għalix aħna se niffermaw il-ftejm interistituzzjonali bejn il-Parlament, Konsil u l-Kommissjoni għal leġislazzjoni aħjar u jena mill-qalb nishtiq nirringrazzja l-żewġ istituzzjonijiet l-oħra il-Sur Henis Plaxat nirringrazzjak eh, tal-prezenza tal tijak għawnek u anki il-presidenza tal-Lussemburgu, il-ministru Nikolas Schmidt, illi għamel sforzi enormi il-President tal-Kommissjoni tal Juncker, grazzi għall-sforzi li għamel il-Sur Juncker u l-Vice President Timmermans li ħdimtu ħafna fuq dawn in-negozjati u jiena nixtieq nirringrazzja mill-qalb kollega hawnhekk f'dan il-Parlament li għamlet dan il-ftejim is-suġġett favorit tagħha u dan il-ftejim interistituzzjonali sar E, punt importanti ħafna issa nishtiq nixtieq nirringrazzja l sur Giver Hofstadt tax xogħol tiegħu u nixtieq illi nistiednu biex jipparteċipa f'din iċ-ċerimonja ta' firma.